li edha um, li edha xejrilna li issa daħlet fis-segretarjat u nieħdu kost li illi qed taħdem magħna u għandna s-sur Anders Gomez Junsen illi ġi sekundat minna mill-gvern Danis e, u espert Danis f'dak nadu semma l-armonizzazzjoni merħba bik u se juhu post eh, Persun oħra li tinsab fostna u li għax-xogħol tagħha f'dan il-kumitat. Kienet assistenta speċjali tul il-Presidenza Daniża. Nista' wkoll nagħtikom pariri li għandna kopja ta' briefing note li komissjonajna illi jisima eh, state of the art ta' l-internet, konnettività u l-impatt tagħha fuq il-kummerċ eh, fuq l-internet li huwa importanti u huwa f'waqtu U nista' ngħidilkom speċjalment il għaliex jien għaddejt ġimma interessati ħafna, Sullivan Bali, waqt is-sajf fej kien interessanti ħafna dak li smajt, eċetera. Dawn huma it-tabirit li għandi xnatikom il illum, issa u nixtieq ukoll b'mod formali nistedinkom biex tikkonsidraw il-minuti tal-aħħar laqatana ta' tal-20 u 21 ta' ġunju li għadda u nikkonsidrawhom adottati sa tmiem għada fil-axija jekk ma jkunx hemm oġġezzjonijiet minn ħadd. uh, we move on to our first item of business this afternoon, uh, which is to Issa na nikkonsidraw il-programm ta' azzjoni għad-dwana fl-Unjoni Ewropea sal-2020 illi huwa il-programm ta' dwana ta' stazzjoni. U Sinjur Hansen se lilna l-lum nofsinhar. Issa, pala preparazzjoni dan ixtin nifakkar il-kollegi li jekk intom tiftakru dan il-programm ta' azzjoni għadwana iġi prezentat lina bħala programm konġunt bej id-dwana u il-fiskalis il-jumma programmi oħra ta' azzjoni naħseb u kien hemm ħafna interess kemm min-naħa tal-kumitat tan il kumitat oħra ma rajniex ħafna loġika aħna stedinna l-Kummissjoni biex tippreżenta l-każ tagħha għal din il-taħlita. U allura aħna votajna fuq u nixtieq nirringrazzja l-Kummissjoni tal-li aċċettat il-pożizzjoni tal-Parlament u forsi għanna dan il-program li ħajni nidiskutu l-ma nofsinar biex nikonsidraw. Uġi eh, adottat mill komissjoni fil-29 ta' wissu li għadda. Issa li se nagħmel jenu li nagħti l-kelma lis sinjura Hanslik għandna Shadows, is-Sur Koferati, is-Sur Schmidt, u sur Members li ħajkopri l-Sur Schmidt u xi Shadows oħra li hemm ma nafx il-min ħajkopri l-ħodor imma u x'inhu kull membru parlamentari jirixtieq jikkontribwixxi jsemel dan. Mela, mingħajr iktar dewmien nċed il-kelma, grazzi. Uh, uh, thank you so much, Mr. Chairman. Grazzi, President. Jina rċivejt Mr. Baldassar l-informazzjoni u issa nixtieq nippreżenta bl-Ingliż il għaliex xirċivejt l-informazzjoni bl-Ingliż din il-briefing note. Mela, nista' nibda. Fid-29 ta' frar tal-2012 kien hemm laqgħa tal-koordinaturi fejn saret tieħdet id-deċiżjoni biex tinqasam id-deċiżjoni bejn azzjoni għadwana u ta' tassazzjoni. Il-koordinaturi għamlu l-istess deċiżjoni fit-13 ta' frar 2011. Fit-13 ta' marzu li għaddu il-Kummissarju indirizza permezz ta' ittra li l-Presidenti fej applika dan din il-merger permezz ta' programmi separati. Wara dan, minkejja dan, il-Kummissjoni aġġustat u bidlet l-opinjoni tagħha biex tieħu kont tal-pożizzjoni tal-Parlament Ewropew. Fi 29 ta' wissu li għadda il-Kummissjoni adottat proposta emendata ta' dwa tal-programmi diversi ta' azzjoni għadwana u ta' tassazzjoni. Din is-saħħa tiġi prezentata għal ftejim fit-18 ta' settembru għal qoddim il-koordinaturi. U dan biex jieħdu kont tal-proposti amendata tal-Komissjoni. Il-timing ta' din ir-reviżjoni tal-programmi ta' fondi huwa skont il-proposta biex ikollna e, qafas multijanwali finanzjaru kif emendat fis-6 ta' Lulju 2012. Skont din il-proposta dan il-regolament dwar dwana fuq il-programm 2020 fih e, affas qafas li fih madwar 540 miljun euro li kopri 2014 eh, u 2020 er, dan huwa orjentat lejn il-tħaddim tal-Unjoni tal-Aqda e, tad-Dwana Ewropea. Lan huwa biex aħna dan il-wessaw Ewropew u f'dak li għandu x'aqsam ma tħaddim tajjeb tal-azzjoni ta' dwana. Għanna daw il-prioritajiet biex insaħħu il-kompetitività tan-negozju Ewropew permezz tal faliċitazzjoni ta' kummerċ legali f'dak li għandu xaqsam mal compliance cost u biex jitnaqqas il-pis u l-protezzjoni kontra kompetizzjoni mhix ġusta. Biex nappoġġjaw id-dwana fil-protezzjoni ta' ċittadini, sigur Eh, tas u tal-ambjent u biex jikontribwixxu għall-effiċjenza fit tħaddim tal-awtoritajiet ta' dwana billi jittiebu il-kapacità amministrativa u fl-axħar imma mhux l-inqas fil-ġlieda kontra l-frodi. Dan huwa il-briefing, dan u din din hija l-preparazzjoni ta' Sur Baldessar u li qed nippreżentalkom illum fisem l-onorevoli membri. Grazzi, President. Grazzi ħafna, Signor Hanslek. Issa, xi kummenti minn shadows jibda sul koferati. Grazzi President, anka jien naħseb li huwa importanti ħafna li fl-aħħar il-Kommissjoni ikkonvinċit ruha u aċċettat il-proposta ta' separazzjoni bejn daw iż-żewġ entitajiet, daw iż-żewġ programmi skont kif il-Kummissjoni li daħlet l-opinjoni tal-Parlament fuq l-istess opinjoni tal-Kunsill li waslet anka taħt il-profil tal-metodu biex kun hemm approċċ għal konklużjoni li tkun verament pożittiva. Ovvjament, dan ħaj wassalna biex ikollna eżami ta' malajr tat test li għana qoddimna imma jina nemmen illi diġa hemm il-, il diġa hemm il-kondizzjonijiet bizzejt biex aħna noħorġu biċċa xogħol tajba ħafna anka meta naraw da kollu fid-dawl ta' dibattitu li kellna qabel biex aħna jkollna daw iż-żewġ programmi differenti kompletament hija. Jiena f'dal punt nixtieq insemmi biss l-aspett li għandu x'aqsam ma' dwani. Dan huwa suġġett importanti ħafna Minnaħa l-oħra, dinja dimensjoni territorjali kif ukoll Ewropea li tagħmilha possibbli biex kun hemm iċ-ċirkolazzjoni u l-moviment ta' persuni minn pajjiż għal ieħor li għandha bżonn sistema ta' dwana illi tkun koerenti, li tkun prattika, li taħdem trasparenti fit-tħaddim tagħha u li tkun kapaċi illi tista' taħdem e, baġla kbira u li jkun hemm kontroll kull ma jmur dejjem makkinizzat, awtomatiku, anzi li jintużaw risorsi li diġà wasalna lihom u li jgħinu mhux biss l-iżvilupp tal-ekonomija imma anke l-persuni b'mod oġġettiv biex Eh, jagħtu mill-aħjar tagħhom fl-istat li huma jinsabu fih u hekk nirrispettaw nemmen jien timetables u l-iskadenzi li jkun hemm li jinnataw mill-Komissjoni per esempio dik sal 2020 biex nsibu biex nagħtu eh, impuls fil automatizzazzjoni ta' tħaddim ta' dwani u mbagħad fl-istess ħin li jkollna E, sistema kostanti fil-proċeduri ta' dawn il-kontrolli. Umbat, hemm suġġett speċifiku. Unkomplu diskutu ħaktar tard u importanti fuq il-kontrast f'dak li għandu xaqsam mal-frodi, kemm f'dak li għandu xaqsam ma' merkanzija kif ukoll dak li għandu xaqsam ma' produzzjoni kulturali. Irridu nivalutaw u nidħlu fid-dettall tal-problemi li joħorġu mill-proprjetà intellettwali hemm bżonn ta' aktar taħriġ biex aħna ma niltaqgħux ma' żbalji illi ikunu zbalji li ixejnu jew jew waslu biex ifixklu il-tħaddim ta' dawn il-programmi. Huwa importanti li nisħu fuq il-ħtieġa ta' separazzjoni bejn dawn iż-żewġ entitajiet u nibdew naħdmu bisħiħ fuq speċjalment fuq id-dwana. Grazzi. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna. Il-kellim li jmiss. Grazzi ċer. U merba kbira li kulħadd lura wara l-vaganzi. Ġejt mitlub biex nitkellem minn flok kollega tiegħi u xtaq li jkun hawnhekk imma ija fl-Istati Uniti bħalissa fuq xogħol, għallur għandi l-unur li nirrappreżentah. Huwa kontent li wasalna għal din id-deċiżjoni l-Kummissjoni aċċettat biex ikun hemm din id-differenzjazzjoni bejn iż-żewġ programmi ta' azzjoni għax bekk ikun hemm inqas konfużjoni fit-tħaddim ta' tnejn. Mod ġenerali, il-kollega tiegħi kuntent b'din il-proposta li tkun taħtieġa kbira l istati membri <clears throat> meta niġu għad-dwana għandna bżonn iktar kooperazzjoni Ewropea u għaw koll iktar ġust għal pajizi fuq il-konfini esterni. Imma, emmu koll, għandu koll xie tħassib il-kollega tijaj. Il-proposta tal-Komissjoni hija għanda għazla ta' politika pjuttost ambizjuża għal li nabġiqsam mad-dwana. U jaqbel li għandu jkun hemm iktar eh, fondi li jiġu dedikati għal dan il-każ kif ukoll esperjenza fuq teknoloġija tal-informatika aktar xil li se jkun hemm madan, illa li xħaj hemm jem il-bżonn ta' flus illi mhumiex fl-idejn fost istati membri da' żmien. Aħna żguri li nistgħu aħna ma zguri żguri nistgħu nipprioritizzaw fuq din il-kwistjoni ta' dwana fost istati membri, hemm bżonn ta' iktar rikonoxximent tal-bżonn ta' dan l-informazzjoni ta' din l-importanza għal programm tazzjoni għadwana Ovvjament, din il-kwistjoni kollha fuq il-ħtieġa ta' l-infittxu li nsibu iktar flus għal dan. Grazzi. Grazzi ħafna, hemm xi ħadd ieħor li jixtieq il-kelma. F'dak il-każ allura niskuża ruħi tal-li ma tajċ meħba l kummissjoni għandna is-sur Dazzkallu u xek mill-Kummissjoni li huwa kap ta' l-Unità u għandna membru ieħor mill-Kummissjoni jew xi ħadd mill-Kummissjoni xtieq jitkellem f'dan l-istadju fuq il-programm. Iva jew le? Iva. Għandek il-kelma. Grazzi, Signor President, grazzi tal appoġġ minn tagħkom għal dan il-programm il-ġdid u tal-li daħħaltu daqshekk malar fuq l-aġenda injetaw biex nippreżenta l-opinjoni dwar il-programm tazzjoni għadwana 2014-2020 u kif jipparaguna mal mal-programm ta' qabel. Dan huwa programm ibbażat, ġrid ibbażat fuq dak li qed jaħdem illum u nieħdu kont tal-valutazzjoni interna li saret fejn qegħdin nirrikonoxxu hawnhekk li huwa l-valuta programm preżent li għandna bħalissa u rakkomandazzjoni biex dan ikompli aħna ħadna konta dan u assigurajna ruħna illi nieħdu l-parti l-iktar importanti tal-programm li għandna bħalissa u li nestenduh fejn hemm bżonn u meta hemm bżonn biex bekk jilqa l-aspettativi kollha Ministra sal-2020. Ah, ministra sa dakinhar ikolna idea wiesa ta' dan. Bħala beneficjari dan il-programm ikopri il-beneficjari preżenti, jiġifieri l-istati membri li huma l-beneficjari principali, pajjiżi kandidati, u pajjiżi tal-IMP li huma l-beneficjari eh, maġġuri kif ukoll E, fuq kull kas għalih pajjiżi li huma terzi. F'dak li għandu semma objettivi, forsi tistaw tinnu xi ħaġa differenti mal-oġġettivi li ju li ju il-programm tazzjoni għadwana. Fil-fattan e, skont e, prezentazzjoni elettronika li għanna, il- l-objettivi huma eżatt l-istess bejn ta' dwana f'kol ta' tassazzjoni. Kwistjoni li nallineja u nqablu fl-imkien it-terminoloġija u hemm għan ġenerali wieħed. U mbagħad hemm dek qatt ta' prioritajiet ma' bħala kontenut huwa eżatt kif kien qabel. Issa l-elementi l-oħra ġodda ed inflazzjonijiet. Naħseb għandna tliet kategoriji, waħda il għaddik il-parti prinċipali tal programmi ġifieri il-sistema tal-IT, il-capacity building, il-bini ta' kapacitajiet, u għan ispiega issa eżat fuq iktar fuq għattini l-azzjoni konġunta, azzjoni li għanda lan fil-bini ta' kompetenzi li ndaħluhom fl-imkien u u il-bini ta' kompetenzi li għandhom xaqsmu mal-formazzjoni tal-uffiċjali. Hemm għodda ġdida li aħna daħħalna f'din il-proposta ġdida illi hija l-esperjenza u l-expertise. Din hija ġejja minn ħadversi stati membri f'dak li għandu xaqsam ma' ħtiġijiet li npoġġu flimkien rizorsi illi ma tantx insibuhom issa. Hemm bżonn li dawn iridu jidħlu flimkien biex ikoll iktar vantaġġi biex nibnu sistema komuni b'mod iktar eh, irħis u fl-istessin b'mod iktar malajr azzjoni allura li tappoġġja l-azzjonijiet ta' common specification li npoġġu flimkien eh, esper, expertise li tkun differenti minn xulxin. U di twieġeb allura l-ħtieġa ta' attivitajiet li huma speċifiċi għat terminoloġija tal-informatika għanna u koll azzjoni ta' bini ta' kapacitajiet amministrativi. Fil-fat ħadna ispirazzjoni mill-program mil fiskalis fej fil-parti ta' tassazzjoni rajna li diversi stati membri kellhom bżonn iktar għajnuna f'dik li għandha xaqsam esperjenza tal-riżorsi um-, umani. U e, l-odda tider li jata kienet ta' suċċess fil-program fiskalis u ovvjament li naħseb ma tantx għandna bżonn llum f'dan is-settur għaliex qegħdin eh, f'moviment li nibnu eh, fis-seba' tmien snin li ġejjin aħna qegħdin impoġġu din it-tip ta' daw it-tip ta' attivitajiet fil-proposta tagħna. U mhux hekk biss, imma aħna l-azzjonijiet illi aħna nsejħulhom benchmarks f'dawn il-gruppi neħħejnijhom mhux għax m'hemmx bżonnhom, illa għaliex aħna nkonsidraw illi eh, bdil lodda li għadni kif semmejt nistgħu b'mod impliċitu nistgħu naslu għal dawn il-benchmarks illi għandhom xjaqsmu ma tip wieħed biss ta' steering groups. Dan huwa bażikament ma' azzjoni eh, differenti li għanna, intom taraw li bħala budget ma' talba tagħna ma nbidilx. Il-programm se jiġi implementat b'mod klassiku ngħidu aħna wara li nkunu segwina il-proċedura ta' eżaminazzjoni u nużaw eh, web programs annwali li jiġu adottati mill-komitat fuq bażi annwali. Għamilna u koll il-program ta' valutazzjoni iktar sviluppat minn dak li għanna bħalissa u dinja xi ħaġa li kulħadd qed jistenna li jiġri biex ikun iktar e, accountable f'dak li semma li kemmet wieġa pallanijiet. Dawn huma il-punti prinċipali tal-programm ġdid. Fil-qosor ikolli ngħid li l-programm ġdid isegwi dak li hemm fil-programm ġdid m'hemmx tibdil prinċipali, hemm ċerti attivitajiet li huma ġodda u hemm huma l-partijiet li huma innovattivi. Mbagħad nittamaw li dal-programm jiġi appoġġjat minnkom il-koll. Grazzi President. Grazzi ħafna, di kienet taqsira ta' użu kbir, grazzi ħafna. Dal-komitat kien ilu jappoġġja biex aħna naslu għal dan il-servizz ta' program ta' azzjoni għadwana. Iġifiri nażgur li sur Baldassare se jagħmel xi tibdil u xi studju flimkien ma' xedew rapportez biex naħna naslu għal revizjoni finali għal għal jmiss issa l-punt li jmiss fuq l-agenda. Kemm niċċekkja naqra ġobkom, mittiet il-President. Mela, il-koordinaturi ħajamlu revizjoni ta' timetable fi żmien ftit ġimgħat imma essenzjalment ħan imxu kemm jista' jkun malajr fuq dan id-dossier. Allura ħan mela, hawn xi ħadd li jixtieq iżid xi ħaġa ma' dak li qalt il kummissjoni jew xi punt xi jiżdied. Grazzi ħafna dwar dan il-punt mela nistgħu nagħlqu. Issa ħanaddu eh, fi tlieta nofs eżatt għall votazzjoni għallu wara nofsinhar u allura issa ħanaddu għal-rapport tas-Sur Dion l-ewwel nibdew bir-rapport tas-Sur Koferati u mbagħad u għal-mandat biex nitlu biex f f'mandat biex f-mandat għal taħdidiet tit-trialogu. Mela, daħan ikkonsidrawhom fl-aħħar net tal-proċedura. Mela l-ewwel ħan nikkonsidraw ir-rapport ta' Sur Dion fuq il-budget 2013 sezzjoni 3 konsiderazzjoni għall-emendi ħanat il-kelma l-rapporter is-Sur Dion innifsu biex jidaxħalna fl-ispirtu ta' din il-votazzjoni. Grazzi ħafna Sur President, jiena naħseb nista' nitkellem fil-qosor ħafna. Kenna kooperazzjoni tajjeb fuq eh, dan il-rapport, dan il-rapport irċifejt ħafna E, kommenti u opinjonijiet fuq dan il-punt, allura prezentajtu kol għad ta' emendi għal kompromess. emendi bil-fom fuq linja budgetarja waħda imma naħseb li aħna l-ewwel ħanivvotaw fuq l-opinjonijiet, allura ħalli għal dak li ħin, grazzi. Okay, do you want to talk about the budget? Mela, tixtieq titkellem fuq il-budget line issa, jew nagħtik il-kelma iktar tard kif trid inti. Mela, ħanibdew fuq l-opinjoni l-ewwel. Għaw xi ħadd għaw kulħadd huwa kuntent ma nafx jekk għandix bżonn il-voting cards imma kjoġobkom żommuhom għal jista' jkun. Però nista' nara li kulħadd minn hawnhekk. Allura fuq il-listi ta' votazzjonijiet tal-votazzjoni għandna għandna l-ewwel emenda numru wieħed, dak favur dak kontra għaddiet. Issa immorru għall-emenda 12. Missur Hammon. Mela, l-emenda 12, dawk favur. Dawk favur. Zomu dejkom il-fuq, kħeġobkom ħan. Tmina favur. Dawk kontra dawk favur, dawk kontra, anzi, kontra, astensjonijiet, tlieta, erba. Mela, għaddi dik. Le, anzi, ma għaddi ċetjati president. L-emenda 13 ta' Sur Ramon, dawk favur. 8 favur, dawk kontra, di hija ċara ma ġietx aċċettata. Issa, naddu għal kompromess numru 2 għaddiet. Issa, emenda numru 4 ta' Sur Jong, dawk favur. Dawk favur. Għanna cards, izza se president, dawk kontra. U għacħalli ma' 10. Emenda ħamsa, Mr. De Jong. Dawk favur. Eh. Dawk kontra. Anka di maċċettajniex. Numru, emenda ta' promess numru 3. Dawk favur. Dawk kontra d-diet. U issa l-emenda 14. ħanaddu l-emenda ta' kompromess numru 14, Terti President. Dak favur, dak kontra, anka dit ma Issa, fuq il-emend, issa fuq la bosta opinjoni kollha kemm hi. Dak favur, Dawk kontra? Dik għaddiet mod unanimu. Mela, grazzi lilkom il-koll. Issanna l-budget line biex nitkellmu fuqu. Fil-fatt naħseb su President illi l-axħar test huwa korrett assolutament kif qiegħed ipprintjat. Aħna nansaq nitolbu għal 1.3 miljuni peress li verżjonijiet ta' qabel kien hemm miljun ekstra biss. Jien naħseb di għandha tinbidel għal miljun punt tlieta din l-aħħar verżjoni li aħħar figura din il-figura fl-aħħar verżjoni hija dik tajba. Mela, jekk aħna nidħlu fuq fu din issa vers vers. Mela, ħanibda bil-numru tal-vers. Mela, vers 6900 dawk favur. L-emenda 6900 dawk favur. Dawk favur kjoġobkom uru ruħkom. Nistaw niprovaw elettronikament għaw xaħtijuħ li mandux il-voting card. Għanna ħafna x'namlu, mela, votazzjoni miftuħa fuq emenda 6900. kulħadd ivvota 13 favur 16 kontra. U s-sana ngħaddu għall-emenda 6901. 6901 u 6902 flimkien għan votaw għal-jom. Dawk favur. Anzi, l-votazzjoni miftuħa, qed jgħid il-President. Għaw xi ħadd li maħdu ma votax? Votazzjoni magħluqa. 18 kontra 11 favur. L-emenda 603. Votazzjoni miftuħa. votazzjoni maluqa u dik għaddejni u dik għaddiet 16 favur u 13 kontra. 6904 b'emenda orali li naħseb edha fitmiem il-lista li għandkom, ġifri ċara. Dawk favur. Dawk kontra. Għaddiet, ċar. Issa naddu 905 taqa, taqa, taqa, issa 6905 issa 6906 di għaddiet ukoll u nistgħu nagħlqu il-budget lines hemmhekk. Grazzi ħafna l-koll. Is-sur l-sur Dijong tixtieq tajt xi ħaġa fuq il-pass li jmiss fid-diskussjoni tal-budget illi jenti jatmexxi għalina, Iva, grazzi, jem laqa, jem pjanit ta' laqa fit-8 ta' settembru, li jina sen kun prezenti għalja flimkien ma' rapportes ħatta tal-komitati speċifiċi, mbagħad ikunu nistgħu nidiskutu iżjed u nidefendu ovvjament pożizzjoni tagħna u l-emendi kif għadna kif għaddottajnihom. Iġfri issa l-proċess komplisej u nagħmel mill-aħjar biex jiena l-affarijiet imexxihom il-qudiem b'mod li jkun ta' suċċess. Grazzi ħafna. Għana nafu li jinti ħatkun ta' difiża b'saħħitha għal dak li qed nistennew aħna mill-budget. Tajjeb. Grazzi ħafna. Naddu issa għall-opinjoni ta' Sur Koferati illi setmur uddim il-Kumitat tal-Affarijiet Monetarji qed nitkellmu fuq lejn suq Ewropew integrat għal pagamenti bil-kard, bl-internet u bil-mobile, nagħtih il-kelma qabel il-vot, il għaliex kellek xi pausa e, u ikun hemm min irid jieħu Juhu l-kelma u grazzi ħafna. Jiena nixtieq nirringrazzja biss lil Shadow Reporters illi ħdimt magħhom kellna kollaborazzjoni mill-qrib u solvejna l-problemi li kellna permezz tal-kompromessi għad fadal xi differenza fl-opinjoni imma hija ħaġa naturali affarijiet li jiġru jina naħseb illi s-soluzzjoni li mbagħad ser napprovaw flimkien taqbel ma l-approċċi li aħna ddiskutejna fix-xhur li għaddew. Jina sodisfatt bid-disponibilità u l-attenzjoni illi taw il-kollegi matul il-diskussjonijiet tagħna. Grazzi ta' tmexxija tiegħek. Xi ħadd jixtieq jikkumenta qabel nivutaw? Le, mela jew ngħaddu għal vot. L-Onorevoli Hansi, issa għandha l-karta tal-vot. Kulħadd huwa armat bil-karta tal-vot tiegħu. Paragrafu wieħed emenda numru wieħed mi rapporter minnu favur kontra tgħaddi emenda tnejn bħala addizzjoni favur kontra emenda tlieta emenda erba surarjes favur kontra taddi, emenda ħamsa e, Signora Tun Votazzjoni miftuħa dwar emenda numru 5. The vote is closed. Votazzjoni magħluqa tgħaddi 18 favur 11 kontra. Emenda 6 l-Onorevoli Arias mill favur kontra tgħaddi. Emenda ta' kompromess numru 1 favur kontra taddi. Emenda 9 rapporter favur kontra tgħaddi. Emenda 10 Sur Arias, Sur Schwab, minu favur, kontra, taddi. Emenda 11, Sur Arias, favur, kontra, taddi. Emenda 12, rapporter. Votazzjoni miftuħa dwar emenda numru 12. Uh, the vote is closed. Votazzjoni maluqa. Ta' 16 favur, 12 kontra. Emenda ta' kompromess numru 2 minu favur. Kontra, Taddi, emenda ta' kompromess numru 3, favur, kontra, taddi. Emenda ta' kompromess numru 4, favur, kontra, taddi. Emenda ta' kompromess numru 5, favur, kontra, taddi. Emenda ta' kompromess numru 6, favur, kontra, taddi. Emenda 19, il signor Atun, favur, kontra, taddi. Emenda 20, il-Tirata. Emenda ta' kompromess numru 7, minu favur, kontra, taddi. Issa naddu għal emenda 28 minu favur kontra taddi emenda 30 favur kontra taddi emenda 29 l-onorvoli Salvini minu favur kontra ma taddix. Emenda ta' kompromess numru 8 minu favur kontra taddi Bicċar. emenda Emenda 34, l-onorvoli Angstrom favur, kontra addi, Emenda ta' kompromess 5. L-emenda 35 jgħid il-President l-onorvoli Angstrom favur, kontra taddi. Għalhekk issa ser nivvotaw dwar l-opinjoni kollha kemmi, vot elettroniku biex ikonna rekord, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa tgħaddi 27 favur, 2 kontra. Grazzi tassew onorevli kofferati. Aħna nistennew il-ħerqa illi inti dan tiddefendih qudiem il-kumitat ekon. Issa ngħaddu għal tlet voti tal-kumitat in ġenerali dwar il-mandat għan negozjati biex insibu f'temi tal-ewwel qari. Tafu li proċedura li adottajna f'dan il-kumitat hija waħda miftuħa, trasparenti hawnhekk ir-rapporters jiġu l-ewwel qabel kollox għand il-koordinaturi biex jippreżentaw il-każ tagħhom imbagħad il-koordinaturi jiġu quddiem il-kumitat ikun hemm maġġoranza imbagħad il-kumitat irid jadotta din il-pożizzjoni. Irid ikun aktar minn nofs il-kumitat li jkun favur neħtieġu 21 vot favur il-mandat. Jekk xaħat kienet jaħseb biex jitlaq, nixtieq ngħidilkom illi għandna bżonn 21 vot u għalhekk ser den l-Sur for biex jagħtina taqsira tal-pożizzjoni u l proposta tiegħu għal-mandat imbagħad aħna nifutaw dwarha. Għandkom opportunità għasira biex dan tippreżentawh. Surax fuq l-ewwel net, mbagħad jekk tixtuq tikkumentaw tistgħu tikkumentaw intom ukoll. Grazzi President. Jiena nixtieq ngħid Kentejn. Dan il-programm il-koordinaturi tkellmu dwaru f'Lulju u approvaw il-kunċett li naġaw niftħu in-negozjati informali. Issa irrit joħroġ il-permess għan negozjati hawnhekk. Jina nixtieq ngħid illi aħna fil-qata tal-koordinaturi edna illi l-Komissjoni dan ta' prova. Forsi għanna nibdew il-laqat tekniċi fil-jem li ġejjin jekk huwa meħtieġ. Xi ħadd jitkellem hawnhekk? Mela allura. Ew nivvotaw rridu nieħdu vot elettroniku minnu favur illi nagħtu dan il-mandat. Votazzjoni miftuħa. Uh, the vote is closed. Votazzjoni magħluqa. Okay. Right. Okay. Right, the vote is closed. Votazzjoni magħluqa. Għanna 24 favur u astensjoni wahda. U għalek għandkom il-mandat biex t-negozjaw, nishtiq infakkarkom il-tim ta' negozjati għal trilogi informali ser ikunu rapporter u il shadow rapporter skolla. Jiena jew il-viċi president tal-kumitat ser imexxi il-negozjati. Issa, naddu għall-ADR u l-ODR neħtieġu voti separati fuq kull proposta anke jekk tartanjon flimkien nixtin għaddi l-kelma li Louis Grek, sinjura tun miex hawnhekk. Forsi xi ħadd il-PPH e jitkellem fissima, jew nkella sur Grek jista' jkopri xi ħaġa hawnhekk għaliex ħadmu flimkien. Forsi tagħmel preżentazzjoni qasira dwar fejn ninsabu bħalissa. Ok, ehm, l-idea tagħna hija li aħna napruvaw nadottaw mal-ewwel qari, iżda rridu noqdu attenti li mhux għal kulinkwa kost naċċettaw li bil-fors ħajkun mal-ewwel qari. Aħna nixtiequ mal-ewwel qari għax din hija priorità għalina, aħna għandna ngħidu bħala kumitat tal-imkow li il-relaunching tas single market huwa essenzjali anki għal prioritajiet tal-Parlament u għalhekk nixtiequ li E, jiġi adottat minn l-ewwel qari. Però rritnajt ngħid ukoll li jekk aħna naraw li il-prioritajiet tal-Parlament u għalhekk irid niddiskutu wkoll max shadow rapporters l-oħra qabel ma nibdew il-trialogues, jekk naraw li prioritajiet tal-Parlament mhux jiġi milquha jew mhumiex salvagwardjati, allura mbagħad niġu hawnhekk biex naraw nerġgħu l-pożizzjoni tagħna. Naħseb li din hija l-linja li għandna nieħdu u jekk jiġi aċċettat ħanibdew l-ewwel Eh, trialog tagħna fit-18 ta' daxxar. Good, okay. Tajab wis. Mistoqsija qasira. Il-Kunsill fejn jinsab hawnhekk? X'jaħseb il-Kunsill hawnhekk? X'inhi s-sitwazzjoni fih dan il-Kunsill? Jina nappoġġa din il-kwistjoni bħala prinċipju imma nixtieq inkun naf ukoll il-Kunsill ektar tajjiex. Mill-informazzjoni mhux uffiċjali li għandi għandna xi idea xi jridu l-Kunsill. Però ħajkonna pożizzjoni uffiċjali tal-Kunsill fil-12 ta' Settembru ta' daxxar. Ovvjament mbagħad jien beħsibni nagħmel meeting ma' shadow rapporteurs wara li nirċivu u niddiskutu x'inhu l-prijoritajiet tagħna u xinu mal red lines ta' dal-kumitat jew le. Yes, I mean, obviously, the, um, the, the Council has asked... Uh, Il-Kunsil għalinna li jem l-opportunità li nitluf dawn id-diskussjonijiet u għek diskutajna fil-laqa tal-koordinaturi u koll. Irridu nivvotaw dwar l-ADR u l-ADR issa żewġ voti fl-imkien l-ewwel net dwar ir-regolament dwar l-ADR għal-mandat votazzjoni miftuħa mandat għal rapport ta' Sur Votes closed. Votazzjoni maluqa. 23 favur. Għandek il-mandat, Louis Grek. Issa dwar l-ODRs, il-rapport ta' Sinjora Turinen. Votazzjoni miftuħa. Ta' Sinjora Tun, skuza. Votes closed votazzjoni maluqa, 23 favur u astensjoni waħda. U għalek, nistaw n-organizzaw trilogi hawnhekk u nishti infakkarkom illi t-tim ta' negozjati se jkun iffurmat mix-shadows u rapporter u mbagħad flimkien mal-kunsill jiddeċidu kif ser immexxu żewġ files hemm xi shadows komuni imma hemm rapporters differenti u għalhekk il-rapporters kollha għandhom jiġu mistiedna biex isegwu t-tekst kollha. Ser ikunem hemm rapporters ix-shadows u ser ikunu mmexxija jew minni jew nkella minn wieħed mill-viċi presidenti tagħna. Issa għandna ħarax ħaġa nindirizzaw Dinja marbuta mas semestru Ewropew. Din hija proċedura mhux tas-soltu minħabba l-ħin li għandna disponibbli. Remember that the um, the Commission, the Committee for Economic and Monetary Affairs is the lead committee. il kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi Monetarji huwa l-Kumitat ewlieni hawnhekk fir-rigward tal-koordinazzjoni tal-politika ekonomika tas-semestru Ewropew imma xi affarijiet li huma relevanti hawnhekk għall-Kumitat tagħna. Aħna jom daw l-emendi u irna dottawhom issa, jgħid il-President. L-emendi ġew imħejja mill-koordinaturi tal-gruppi politiċi u l-kellima tagħhom aħna ser nivutaw dwarhom fit-18 ta' Settembru. Mod formali għaliex ma kenniex il-ħin rapport sħiħ. Għalhekk issa għandna opportunità għal xi kummenti li forsi għandkom dwar dawn l-emendi u l-aħjar ħaġa issa hija li nistieden lil min ressaq l-emendi kuma preżenti hawnhekk biex jgħidu kentejn. L-ewwel setta emendi ġew nfassla minn Louis Grek, forsi tixtieq tikkummenta dwarhom. Tippreżentom. From colleagues, Mr. Grek. Eh, il-punt prinċipali li xneq nagħmel hija peress li ma tantx kenna ċans bħala kumitat tal-imkow nipparteċipaw kompletament fil-European Semester, provajt nagħmel emmendi li jirriflettu l-pożizzjoni ta' dal-Kumitat. Nemmen li suppost li u hekk indeċiż li l-suq wahdini kellu jkun wieħed mill-prinċipji fundamentali għat targis li kellna fl-2020. U għalhekk l-emendi tiegħi kienu jikkonċernaw l-iktar hija kemm huwa essenzjali u kemm huwa fondamentali s-suq waħdieni biex nelbu dil kriżi u anki għall-ekonomija ġenerali tal-Unjoni Ewropea. Kemm biex nikkreaw iktar ġid u biex noħolqu iktar jobs u biex anki jkollna dimensjoni soċjali aħjar. Yes, well, thank you very much. And I... Grazie tassew. Kienet ħaġa tajba li jintiġbit l-attenzjoni rapporti fu rapporti tagħna stess hawnhekk mod partikolari dak li inti meċċejt dwar is-suq uniku għall konsumaturi u ċ-ċittadini u wkoll l għatta suq uniku u l-passi li jmiss tkabbir. Mrs. Turin tabled a number of amendments that Mrs. Uh, Ruler wants to speak to them. Sinra Ratun u kol faslet ċemendi, tixtieq titkellem dwarhom? Is-Sur Mandels ukoll? Fassal ċemendi, tixtieq titkellem? Iva jena xtaqt. Nħedġax il komissjoni biex tikkomunika aktar dwar xi fisser suq intern għaliex huwa għal ġebla ta' xewka tal-Unjoni Ewropea u wkoll jien nixtieq inħeġġeġ il-Kummissjoni. Okay. And um, I think that's everybody who's table. Biex tindirissa dan il-punt. Xi ħadd ieħor jixtieq dwar din il-proposta qabel ma nivvotaw dwar darba li ġejja. Għandi kommenti jena jekk ma jimportax. Diskutajna dan il-punt fil-koordinaturi u kol ser niddiskutuh fil-laqata naf settembru dwar l-istruttura tal ġejjeni ta' dan il-programm ta' semestru Ewropew u kif is-suq uniku b'mod partikolari u kwistjonijiet ta' kompetitività jistgħu jkunu aktar integrati f'dan il-proċess. Id-diskussjoni kienet dominata minn kwistjonijiet u fatturi budgetarji u ekonomiċi imma dan il-kumitat huwa konvint dwar l-importanza tas-suq uniku il-punt di vista tal-tkabbir, ħol inta postijiet tax xogħol, fiduċja tal-konsumaturi, dawn l-affarijiet kollha għandhom ikunu riflessi fis-seminar. Ir-rapport tal-Uż Grek jitlob il-Kummissjoni biex tinkludi xi referenzi speċifiċi għal dokumenti ta' monitoraġġ li diġà eżaminajna bħal pereżempju l iskorbor tas suq intern, l iskorbor tal-konsumaturi. Għalhekk aħna ser nindirizzaw dan b'mod aktar strutturat u fil-konferenza tal-presidenti din il-kwistjoni ser tiġi diskussa. U li kienet rizoluzzjoni ta' siwi hawnhekk irridu niżguraw illi fiċ-ċiklu li jmiss fl-2013 aħna jkollna aktar ħin biex nindirizzaw u neżaminaw dan ir-rapport. U dan ħanamlu flimkien mal-koordinaturi biex bekk nkun nistgħu nagħmlu proposti f'dan ir-rigward. Jiena naħseb li issa nistgħu nagħlqu dan il-punt. Mem lebda kontribuzzjonijiet oħrajn. Qegħdin ftit qabel il-ħin is-sur kofferati u hawnhekk jinsab hawnhekk għall-punt li jmiss. Staqt niverifika jekk hawnx rappreżentant tal-Kummissjoni għaliex probabbli għadu ma wasalx.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 u intom kontu effiċenti ħafna biex tivvutaw, ser intikom nofsija pala pawza għatte. U importanti li l-Komissjoni tkun hawnhekk għal punti sur kofferati. U għalhekk jew nibdew fl-erba u nofs fil-ħin għal punt ta' sur kofferati. Grazzi tassew. Narakom fl-erba u nofs.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 Surħan sluk fissem li pipi sawa. Xi xedaw zoħrajn. Naf li kontu taħtmu sfiq dal-lum eh, għarab senar. ċattiħor, le, mela se kuna diskussjoni ġenerali. Nistiden mela rapporter tana biex jidiskutu l-emendi li jirċiva u l-emendi Nisimaw me shadows u l-komitat u s-surreter jista' jikkommenta. Nidiskutu ta' skeda tal-aħħar. Grazzi. Jiena nċevejt ne u sebejn emenda. Ma tibżaw xejn, tiħdux qata, ma tibżun ħafna ħin biex nispiego. Għaliex part biċċa kbira ta' dawn l-emendi. Għandu ma mal-ambjent u il-rabta bejn il-network u il-nizġa soċjali tal-network. E, unek e, dawn il-punti għandhom xjaqsmu ma' t tisħiħ ta' dak li proponent il-Komissjoni u li aħna Eh, diskutejna fl qat ta' qabel. Dawn dawn l-emendi għandna tfassil ta' lingwaġġ li mhux taqsek ċar. Iżda jiena se nagħmel l tiegħi biex nipprova nifhem se huma l-intenzjonijiet ta' min qed tirressaqa. Nagħmelhom forsi ma' shadows anki eh, witch in witch ma' dan ma' min resaq dawn l-emendi. Wara din id-diskussjoni tessa. xtaqt nuża eh, naħtaf din l-opportunità biex nitkellem fuq xi problemi illi għal mod differenti kienu soġġetti għal xi emendi. Dawn huma żewġ soġġetti importanti u għalhekk ta' min jagħtihom il-ħin tagħhom. Mela, l-ewwel net il-festibilità tal-perdi ta' żmien illi stabilixiet il-Kommissjoni. Il-Kommissjoni kif tafu għand tina żewġ skadenzi l-ewwel tal-2030 għal core business tan-network ċentrali u il-250 għal network globali. Hemm xi kollegi illi Dawn rawhom nara stretti żejjed, restrittivi żejjed u xtaqu jimodifikawom. Jina nħossa kemm din xi ħan diskutu ovvjament imma min res elementi, imma nħossit li importanti ħafna illi inti kollok referenzi ta' perdu ta' żmien fil referenza iżda ma jfissirx illi inti ħatala għajnek għal problemi li jistaw jinqalaw. Aħna u għaddejjien, f'kull pajjiż, u meta biex rispettaw il-skadenzi. Eh, Vil-xol ta' kompromess. Jista' jkun differenti forsi minn dak is-soltu nagħmlu. Ejja nimmaġinaw. Li skadenzi nħallu għamek kif inhuma. Umbat nanticipaw x'jista jinqala illi dak il-każ tingħata deroga għalihom għall-iskadenzi ġiviri. Ġiviri dawn ikunu eċċezzjoni għal regola tal-iskadenzi biex un fistessir iskadenzi eh, il-pajizi individuali ma jkollhomx. Ikunu jistaw jaħdmu u mux ikun għedin jaħdmu minnar ma jkollhom għan ta' meta jaslu u jilħu dak il-għan. Aħna ma nafux eh, se jkunu dal-pajizi ħajitlu, ma nafux se tkun kondizjoni tagħhom nistaw biss eh, nimmaġinaw għadi. Ġifieri xi ta' flessibilità hija tajba fi principju. Però m'għandix tkun regola. Issa dwar gvernanza tal-ġestjoni tal-korrituri ta' trasport. Aħna irridu insaħħu il-rwol tal-kornaturi. aħna rridu naraw eżattament x'inhu ma kompetenzi x'sen saħħu sabiex il-koordinaturi jkunu jistaw ikollhom awtonomija illi fl-istess waqt ma jkunux qegħdin ndaħlu għaliex ħafna drabi minn karattru tal-emendi, minn natura tal-emendi li u għet ġellu n-nies illi qed ikun naqra naqra lil niżejjed bħala tfassir. Però f'ċertu każijiet huwa essenzjali jkollok awtorità li mhijiex biss nazzjonali x'imdaqiet biex inti tkun tista' telef xi xkil li jista' jinqala eh, fil aħna għadin għaddejjin fit-tirietna. U jina knejt li ġifiri ma neħħux il-kompetenzi għal-koordinaturi imma nikjarifikaw nċaraw x'inhuma il- responsabiltajiet tagħhom tal mod li ma jkunx qed jindaħal fil-kompetenzi tal-awtoritajiet eh, nazzjonali u lokali. Jixa tagħmel taqsira kemm jista' jkun, ma naħseb li Żewġ problemi ewlenin meta nġu biex nfittxu kompromess dawk l-iktar importanti, l-iktar sensittivi. U ma dawn li għadna kif semmejt. Qalb ija mux naħseb tkun xi problema biex insolvuhom. Grazzi. Good, okay, well thank you very much indeed. Grazzi tassew. Is-Sinjor Hanslik. Naħad nota li inti resaqt pittost uh, ħafna mendi. Inti dider inti mitla ta' dan ir-rapport iva tgħid l-onorevoli jiena fissem is-Sinjura Ivanova nixtieq eh, nifraħ li rapporter sur koferati tal-xogħol tas-sew eċċellenti tiegħu. Aħna wkoll naqsmu għan wieħed illi it-tenti ikun jista' jwieġeb aħjar għal ħtiġijiet ta' ċittadini jkunu nistgħu nikkontribwixxu għal suq wieħed illi jimxi ħarir. Għalhekk aħna rridu naqblu fuq il-sura tangibili ta' din ta' dan l istrumenta tal kun jista' jilħaq l-għani tagħna. Sirma Vanova tilqa dak il-rapport su koferati fl approċ ġenerali tiegħu, mod partikolari għal dak li huwa l-aċċessibilità għall-utenti kollha il-promozzjoni tal-sikurta fit-toroq u l-orientament iktar favur il-konsumatur il eh, Signor Vanova ta' sepri u kruċjali jenna naqblu fuq għatta punti illi resqu il-grupp tal-EPP. Aħna irridu nevitaw illi noħolqu fizijiet amministrativi zejda għall-istati membri. Awtoritajiet reġjonali lokali u nazzjonali wkoll jridu nevitaw li jkun hawn dan il-piż amministrattiv u jridu nevitaw illi jkun hemm operazzjonijiet Eh, li jiswew wis flejjes li rridu nisħu fuq il-postijiet eh, imbeda li m'għandhomx xtoro. Iċ-ċittadini tagħna għandhom ikollhom id-dritt illi jkollhom ċaqliq ħiles, moviment ħiles jiġu minn fejn jiġu. Istabiliment ta' pjattaforma l-istrument komuni Ewropew ħaj jimxi jitfit ma dan ir-regolament sabiex inkunu nistaw nlessu d-dispozizjoniet tagħna mill-lat tal letenti Dan joffri l-passiġġieri informazzjoni aċċessibbli rigward it-tenti u joffri xo mod standardizzat ta' biljetti biex eh, din tkun armonizzata għal dak li huwa il-vjaġġar transkonfinali u dan ħajkun validu għal mezzi differenti ta' trasport. Dan din il-pjattaforma għandaw kol tilqa l-menti tal-konsumaturi u għandhom jixbħu l-iktar mezzi effettivi ta' trasport eh, fistati membri. Un dan għandu xasamu f'kovjament mal movimenta ta' ċittadini tal-Unjoni Ewropea. Rigward iskadenzi, Kommissjoni Ewropea ipproponew l-2013 t twetti it-tal xogħol ta' koordinaturi. 25 ta' Deċembru 2050 biex inkunu nistaw innessu dan il netri conference Iżda, jekk inqisu il-kriżi attwali ekonomika u l-għada fraġli ta' assoċjazzjoni f'xi pajjiżi, speċjalment il-proċess eh, ta' trasport fil-stati membri ġodda, hemm ċertu eċċezzjonijiet fil-regolament u jom kalla namlu l-iskadenza flessibili, u għahda jew l-oħra. Aħna nittamaw, jisun Ravanova tittama li eh, dan dan ħajkollu l-appoċ tal-IPP u li ħaj konna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 Grazzi. Nixtieq nappoġġa r-rapporter. L-idea illi il-koordinaturi tikollhom il ċans illi jorganizzaw dan id-dialogu nixtieq tlob li PP biex jaħsbu dwar fatt illi proġetti ta' trasport ewlenin fi żmien riċenti qed isiru kontroversjali kull ma jmuru. Jekk aħna ma nistgħux inkomplu għaddejjej bi pjanar ta' da minħabba nuqqas ta' dialogu mela l-ispejjeż ħajkunu ħafna kbar għalhekk aħjar li konna qed minn qabel u aħjar illi kiku aħna il-koordinaturi żommu ir-rwol tagħhom li jorganizzaw dan. Jekk iġobkom nżommu ma' deċiżjoni reġjoni tagħkom aħna mill-esperjenza tagħna l-Ġermanja hija li jekk inti li kiku ħejjajna dawn id-diskussjonijiet u taħdidiet mal-popolazzjoni minn qabel ma' ċittadini minn qabel jew mill-parti interessati minn qabel kien konna nqas problemi jekk ma tagħmilx dan ħad tispiċċa ħafna spejja zida ma wara. Allura ma l ewwel għatan forsi tara iktar għalja, ma fl ħar mill-aħħar jiġi eh, jiswik. Grazzi. Thank you. Um, Mr. Manders, do you want to... Grazzi. Eh, Sur Landes, tixtiq taċi erba kelmiet, tajjeb. L-Sur Smith, Ivan, u importanti. Eh, eh, hemm bżonn li tkun kwistjoni importanti għal dawk il kollegi li għatini jattentu l-laqa imma. U xinu? Dan ħanaqra, dan jaqbel mar-rwol tal-koordinatur eh, ir-rwol huwa importanti li dan ir-rwol ikun b'saħħtu biex natu l-valur Ewropew. Anka u iħoss li l-Unjoni Ewropea tista' tagħmilha iżjed. Irridu nappoġġjaw mhux biss id-dekarbonizzazzjoni tal trasporti imma l-innovazzjoni, mhux li jkollna budget blaqih. Anka reġuni li fejn m'hemmx ħafna popolazzjoni kbira fl-Ewropa, irrid tkun hemm prioritizzazzjoni tal-bottlenecks huwa minnu li aħna ma nistgħux naħsbu minn qabel Eh, fuq xħaj jiġri fl-ekonomija sal-2050, imma f'dan il-punt l-istati membri rridu jkunu motivati biex jitlu f'dat taħt dati. Eh, l-onorevoli membri ringrazzja l-kulħat tal-kooperazzjoni tiegħu, grazzi. Grazzi ħafna. Għaw xi ħadd ieħor il-kelma. Xi membri oħra jixtiequ jkontribwixxu. Le. Mela, forsi nistidan il-Kommissjoni issa biex jgħidulna xi ħaġa fuq il proposta u xi kummenti fuq l-emendi. Grazzi. Mela, Sur Reuters. President, grazzi ħafna tal-li qed tippermetti l-Kummissjoni biex tirreġixxa f'dan id-dibattitu u grazzi aħna għadnu kif kena laqqa mill kummin naħat tal-komissjoni fej diskutejna dan il-sujġet l għar nofsnar, aħna fokajna fuq dan il-kurituri, eccetera. Issa nishtiq nesprimi ix-xewqa tal-Komissjoni li turi appoġġ fuq ir-rapport ta' Sul Kofferati. Aħna nħossu li dan ir-rapport qed ipoġġi l-enfasi tajjeb u qed iżaħħaħ il-pożizzjoni tal-Komissjoni. Aħna naraw ir-reazzjonijiet issa fuq l-emendi tal-membri differenti u inħarsu l-qoddim biex konna aktar proposti dak li ġaqsan ma' koezjoni territorjali, koezjoni fl-amministrazzjoni u rwolijiet li ħajnat ħajittieħdu. Imma hemm ta' emendi li fuqhom aħna nissuġġerixxu kawtela u li aħjar manħars ma marrux li l-jen minn dak li kita fi rapporti jew issu koferati. Naħseb għanna imżommu rwol b'saħħtu għal koordinaturi Ewropej għanħossu li dan huwa l-mod il il li fil-passat reċenti wera li huwa ta' suċċess. Daw ir-regoli għandhom ikunu imsaħħin biex aħna naslu għal eh, rizultat li jumbat jistgħu jgħinu fit-tisħiħ tan-netwerk. Fl-istess ħin dan jimxi id fit ma' l-iskadenzi illi għandhom jinżamu fit-test minna l skadenza mhux se jkun hemm netwerk dan jina naħdmu fuq għal 24 sena u rajna li dan il-qafas miftuħ l-ingaġġament li jittieħdu ma ġewx rispettati aħna nħossu li l-artiklu 57 li qed tipproponi il-Kummissjoni forsi jista' jkun il-mod kif aħna nsibu soluzzjoni biex nippermettu li jkun hemm ċerta flessibilità li verament sa mill-bidunet il-Kummissjoni kienet rat minn qabel dak li għandu jiġri sal-2023 biex mbagħad nagħmlu l-aġġustamenti fejn neċessarju kien hemm xi emendi oħra, President, li nixtieq fil-qosor li lura Per Pereżempju fuq il-waterways ta' tielet klassi, klassit wieħed u tnej u tlieta huma ta' reġjun differ reġjuni imma mbagħad għandek mod differenti fil-klassijiet erba' 5 6 6 7 u li e, klassi erba l-qoddim għandhom ikunu massimizzati, ġifiri kunem jisiru caps fuqhom. U fl-axar, hemm xi punti żgħar oħra li nistgħu niġu lura lihom bil-miktub jekk hemm bżonn, imma b'mod ġenerali ir-rapport tal-kumitat tagħkom jagħti tisħiħ u enfasi fuq is-swieq li mingħajrhom ma jistax ikun hemm possibilità li jkun hemm tkabbir fl-Unjoni Ewropea. Inna eh, diġà matwar 20 sena naħdmu fuqhom u nħossu li eh, dan dil-proposta b'saħħitha hija it-triq it-tajba biex li għandna naħdmu minna. U nirringrazzjaw allura li sur koferati bħala rapporter ta' dan ir-rapport tal-li qed imexxuna minn din it-triq. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna sur Reuters u ta' pjaċir għalina illi għanna li lekaw fostna mela s-sur koferati tiġi lura. Nista' nagħtik l-aħħar kelma jekk tixtieq tikkumenta fuq dak li qalet il-Kummissjoni u dak li kellhom xi jgħidu shadows jekk jogħġbok. Grazzi President, ħan nitkellem malajr ħafna il-għax qed illi għan rizerva li naħdem iżjed ma' shadows u, naħdem magħhom biex insibu l-aħjar eh, prattiki għal dan għal din il-proposta. Nixtieq malaj malaj niġi lura fuq ċerti partijiet ta' dak li ntqal hija nemmen ħafna fil-valur tal-dialogu preventiv, speċjalment meta niġu fuq il-prattika li npoġġu diversi interventi illi waslu għat-tibdi fil kondizjoniet eh, materjali ta' dawn it-tip ta' persuni li konsolidaw l l eh, eh il l-istatus tagħhom u l-infrastruttura li għandna f'moħħna jgħinu f'dan ir-rigward u dawn huma l-kondizzjonijiet li huma diġà msaħħin. Mela, ma nistgħux nimponu lill komunità fuq iċ-ċittadin dawk li jgħixu fil-komunità irridu naċċettawhom u mbagħad inkomplu bid-diskussjoni u nidħlu fid-dialogu ta' prevenzjoni dialogu illi e, jim illi permessjoni immaġinawx dak li jista jiġri unsibu soluzzjoni tal-problemi li jistaw inqalaw. U dan huwa ta' importanza anke ma' onorevoli kollega li tkellimt eh, miegħu f'dak li għandu xaqsam anke ma' dak li jett ma' xedu tal-PPE l-onorevoli Ivanova. Jina nemmen eżatt bħala illi hemm bżonn illi niddefinixxu l-pjattaforma ta' TNTs, ta' TNT, f'dak li għandu xaqsam ma' dawk li jużaw din is-sistema. Mhix kwistjoni e, ta' kompetenza tagħna imma din din il, dan il-netwerk ta' trasport huwa kumpless ħafna u allura rridu fl-istess ħin naraw id-definizzjoni eżatta tal kif isiru il-rapporti bejn dawk li jużaw eh, dan in-netwerk u in-netwerk innifsu. Dawn għaw għawnek għaw problemi u dinna l-Komissjoni jiproponatilna fuq l-ewel suġġetti l-iskadenzi tal-governanza irridu noqogħdu attenti għalihom. U biex ma neħħux is-saħħa, is-seta minnaħa minn idejn il-kummissarji kif minnaħa tal-Istati Uniti anka jirrakkomandawna il-ħabib tagħna Smith u fl-istess ħin biex ma xejnux il-saxħa ta' dawn ir-regolamenti per messa dawn l-iskadenzi. Irridu namlu użu massimu il-prattiċità u s-sens tajjeb u għallura ma neskludux forum ta' flessibilta minn ma niddiskutu e, il-mod kif nistaw e, nevitaw ċerti problemi f'dawn il-kwistjonijiet li għanna u d-dimna. Imma kif diġajet, il xogħol materjal aħna namluħ fil-ġranet li ġejjin mal-persuni mal konċernati u dawk li kienu il shadows f'dan l-argument u li għajnuni ħafna f'din l-ewwel parti li kienet diġà impenjattiva ta' dan ix-xogħol. Nirringrazzjom eh, mill-ġdid, grazzi. Tajjeb, grazzi ħafna tal-li ġejt fost nabdi l-opinjoni tiegħek. L-iskadenza issa, it-timetable issa li nivvotaw fuq fil-11 ta' Ottubru, mbagħad tiġi adott u tiġi adottata u d-dim il-Komitat ta' Trasporti fit-12 ta' Novembru. U bat jista' jkun hemm eh, fl-10 ta' Ottubru ta' diskussjoni fuq għajek kissur koferat jixti eh, jagħmel użu minn dan. Imma rridu ovvjament irid jara kif jiżviluppaw diskussjonijiet ma' shadows. Grazzi ħafna l għal dawk li jenuna fuq dan il-punt. Mela, il-ħamsa eżatt fuq l-alloċ tiegħi ngħaddu għal punt li jmiss li huwa l-aħħar wieħed għallum. Nistieda ir-rapporter l-Onorevoli Filip Giovan li għandu qudiemu rapport lil kumitat fuq il-proposta mnaħat tal-Kummissjoni fuq loti fuq direttiva dwar loti ta' kontratti ta' konċessjoni. Għanna għat ta' xedu rapportez fostna, jien fostkom, jien l onġur Panzerju, etnara Sur sul Mandes li ħaj jitkellem minn flok kollega tijaw u s-sinjora Rudis. Eh, inti għadda ħat titkellem Ma nafx hemmx Gustafsson ukoll. Veru qed nieħu pjaċir li nagħti merħba lil Ġovanna Truxoxka illi jeda t-reprezenta l-Komissjoni fuq da suġġett diġa kelmitni fuqa, iġifiri nati l-kelma lila wara li smajna, wara nkunu smajna rapporter u Shadows. Mela, Filip Juvin, veru kontent li qed nagħtik il-kelma. Għaw xi ħadd minn eh, li jista' jitkellem fizzam il-kunsill hawnhekk. Għaw xi ħadd mill-kunsill. Mela, Filip, Juvin, għandek il-kelma biex tippreżenta x-xogħol tiegħek lilna. Filip Juvin, grazzi sur President. aħna għedin għawek biex nitkelmu fuq id-direttiva dwar il-loti ta' kuntratti ta' konċessjoni ilna nitkellmu fuqhom fil-passat dawn f'dan il kumitat kif ukoll f'diversi laqat oħra illi saru biex niddiskutu dan is-suġġett daqshekk komplikat kellna żewġ skambji ta' idejat fi frar u f'Marzu. U kien hemm smieħ pubbliku li kien f'Marzu u kien hemm qatt ta' grupp ta' eh, workshops li saru fuq suġġerimenti tal laqgħa ta' shadows biex bekk nkunu nistgħu nippruvaw naslu għal pozizjoni ta' maturata fuq da' suġġett. Nishtin nħu l-opportunità li ringrazzja li za' l opinjonijiet tagħhom fuq da' suġġett ta' volja xi kultant l-idejat tagħhom u veduti tagħhom kienu differenti ħafna minn tiegħi. Forsi kien hemm it-taħlita tal-approċċi differenti li għamila possibbli biex aħna nagħmlu nirreġistraw progress. Nixtieq għal darba ħan nirringrazzja wkoll ix-shadow rapotess il-Kummissjoni u dawk kollha illi kellhom idejhom f'dan is-suġġett. Ipermet li nibdan biex ngħid illi ħafna xogħol sar fuq da suġġett naħseb illi da tana ċans, kena ċans biex naħsbu fuq dan, nixtieq illi nfakkar sempliciment malajr ħafna illi għal-kem il-lum għal-kem il-lum fuq il-konċessjoniet ta' xogħlijiet għanna bil fl-Europa ma kellniex l-istess 74 kontratti ta' servizzi u kien hemm nuqqas ta' ċarezza fit-trattat tat trattat u għamilha mela diffiċli għalina biex aħna naħdmu fuqhom dan. Allura anħassejna li għandu jkun hemm approċċ ngħidlu jien bl-Ingliż light touch biex nassiguraw li ma jkunx hemm differenza ta' interpretazzjoni ma fl-istess kien ikun hemm qafas illi ma joħloqx komplikazzjonijiet u spejjeż addizzjonali u li ikmur kontra l-interessi tal-autoritajiet pubbliċi u l-autoritajiet kontrattwali fl-Unjoni Ewropea u li kun ta' zvantaċċu kollha l-operaturi ekonomiċi li, li jidħlu hawnhekk l-abbozz ta' opinjoni li għandi l-unu li qed nippreżentalkom se jiġi diskuss imma huwa rapport li jikkonsidra li jieħu nota qawwija ta' test oriġinali tal-Kummissjoni ah, fih il-prinċipi l-ewwel ħaġa il-ħtiġa li niċċaraw, li norganizzaw u nissimplifikaw id-direttiva li għandna bħalissa u jien inħossi li t-test issa huwa iktar ċar, iktar koerenti u forsi huwa iktar prattiku. Huwa hija biċċa xogħol diffiċli ħafna li, li tagħmel u qed nitlobkom biex issa tivverifikaw ix-xogħol li għamilt jien, verament huwa komplikat imma huwa huwa ħaġa li tajjeb li nimxu fuq. Għattini punt, għanna bżon nirjaffermaw natura speċifika tal-kontrat pubbliku li jisir dimix l-istess ħaġa u għanna skoprejna tul dawn il-laqat ta' ħidma fuq da' suġġett illi jem kunċett legali interessanti illi ju illi kontratti li ma jkunux eh, kompletati huwa kuntratt li huma kuntratt li jridu jiġu rivetuti tul it-terminu tiegħu. Xi kultant il-konċessjoni tkunu kontratti ta' durata għaw twila ħafna. Allora kif dal kontrat li nfirmaw illum jista' japplika l-ħames snin ma dan jista' f'ċertu punt irid jiġi rivedut. Ma jista' ma tistax tkun ħaġa li tkun imnaqxa fil-ġebla illi ma tistax tibdilha qatt għandek 80% ta' kontratti ta' konċessjoni il-jum ma' hekk li fiħdad li fi żmien sentejn 80% ġew riveduti fil-fatt. Allora minn natura tagħhom dan huma kuntratti li mhumiex kompletati għandhom bżonn reviżjoni. Imbagħad punt ieħor, reviżjoni sħiħa tal-awtonomija tal-awtoritajiet kontrattwali rridu nkunu żgur li dan it-test ma jkunx mifhum bħala xew għal nipprivatizzaw mill-bib ta' wara dawn l-awtoritajiet kontratt dawn l-awtoritajiet l pubbliċi. Iġfir dan jidu jgawdu minn ċerta autonomija. Umbat jidu noħol u bilanċ bejn flessibilità u, flessibilta flessibilità u, eh, u li ikunem ċertu eh, li ikunem ċertu ġustizja f'dawn il-kontratti, trasparenza i għal kelma Allura, dawn huma l-punti l-iktar prinċipali il-kwistjoni speċjalment ta' kuntratt illi, illi ma jkunx komplutu allura mżon bżonn jiġi rivedut u anka thresholds immedjati li tneħħew issa dwar il-konċessjonijiet aħna wkoll ċarajnija din u it-termini għal kontrat biex ikunu iktar flessibli. It-tieni punt anka il- il-kwalità ta' dan il-kontrat ta' konċessjoni, rridu nistabilizzaw, rridu noħol uwa din, nistabilixxuha u t-tielet kif għadni kifet, rridu nagħmlu bilanċ bejn it trasparenza u flessibilità fil-proċedura ta' oċi ta' ta' konċessjoni u ma naċċettawx iżjed li jkun hemm ċerti, anzi neħħu ċerti spejjeż amministrattivi aħna mendejna allura unnek fi bdilna daqxejn il-test oriġinali biex naqsu ħafna red tape. L-autoritajiet pubbliċi għandhom bżon li jkunu jistaw idaħlu eh, standards soċjali u ambientali jekk hemm bżonn iridu anka natu kasta tal-politiki soċjali u jrid tkun hemm linji gwida u fl-aħħar hemm kapitlu fuq esklużjonijiet u jien naħseb li għandna għanna niddetikaw anka kapitlu fuq dan. Grazzi li Shadow Reporters tal-pariri li tawna u anka l-opinjonijiet li tawna jina ħat kont u koll l-erba opinjonijiet li rġivej dwar dan, jem tnej li għadni għat nistennijom. President, naf li jinn nitkellem fuq da suġġett, imma naħseb aħjar nisimaw xandu xie għajt ħattijħor. U biex naraw jekk għandix naċċettawh, jekk għandix nitfgħu il-barra mill-ewwel, jew għandix niddiskutuh. U għandna jekk għandix nissimplifikaw iktar, jekk għandix nagħmlu ħaħjar bħala qari biex inqara iktar faċli, jina, jina l-antija ju għalli nejnu l-autoritajiet pubbliċi fl-Europa. Dan huwa punt importanti ħafna. President, naf li tkellimt ħafna, nixtieq nagħlaq billi ngħid li hemm eh, problema teknika kbira, nixtieq nixbilet l-attenzjoni, jiena għamilt rapportijaj bil-Franċiż, daġi mibdu maqlub fċerti tradizjoni, fċerti lingwi, hemm diversi zbalji xuħut minnhom kbar ħafna, anka paragrafi sħaħ tħallew ħafna Eh, jider li traduzzjoni Ingliża eh, ġiet eh, użata bħala pivo. Jiġri traduzzjoni toħra saru minn fuqa. Din hija problema pjuttost politika għax qed naraw li diversi artikli importanti fit traduzzjonijiet ma sarux anzi tħallew barra aktarx li sada fil-ħodu traduzzjoni Ingliża tkun fidejkom, allura jina nixtieq illi nejt illi lill-kollegi tiegħi illi traduzzjonijiet fil-lingwi differenti u kollem hemm bżonn jiġu riveduti. Inkella l-ħaġa kollha kull ma jmur issir bla sens. Allura din hija problema tekniċa, teknika li jiena m'għandix responsabilità tagħha, imma nispera li nistgħu nsibu soluzzjoni għalija kemm jista' jkun malajr u mingħajr problemi. Fl-aħħar, dwar it-test ġdid tal-Ingliż niġbet l-attenzjoni tal-Presidenza illi l-verżjoni Ingliża ġdida ma ġietx riveduta mill jurist linguists, imma mill-personal biss fl-uffiċu li għandhom Ingliż aħjar e- e- e- minn tiegħi, però mhumiex speċjalizzati u mhumiex lawyer linguists. Nixtieq li din dan it-test peress li hu komplikat ħafna jiġi rivedut mill-lawyer lingwist. Grazzi ħafna. Um... Grazzi wara dik il-kafejat jiena rajt it-test bl-Ingliż u kelli diversi mistoqsijiet li ġew prezentati elegant e, bil-polit. Imma naħseb e, ir-rapport jak huwa komprensiv, jiġi mifhum, grazzi ħafna. Issa, reazzjonijiet mix shadows Mbagħad żgur li ħan wara jien. Mela, missur Penzeri l-ewel. Grazzi, President. Grazzi lill-Onorevoli Juven għaxxol tajjeb li sar anka disponibilità li wera f'dak li għandi xaqsam ma' shadows. Nixtieq nagħti valutazzjoni pożittiva fuq dan ir-rapport il għaliex f'dan ix-xogħol ta' riorganizzazzjoni u simplifikazzjoni tat-test hemm ħafna elementi illi attifa illi għajmu l-interess tagħna u jistaw u jagħtu definizzjoni tiżjaċċari u simplifikazzjoni mbagħad hemm aspetti illi hemm bżonn nemmen għandhom bżonn jiġu integrati iżjed Issa l-elementi pozittivi li qabel l-ewwel qabel kollox il-prinċipju il-prinċipju ta' awtorità ta' autonomija lill awtoritajiet pubbliċi u l responsabilità lil dawn l-awtoritajiet biex jiddeċidu huma fuq il-ġestjoni u il-prattiċità ta' din ta' dawn loti ta' kuntratti ta' konċessjoni anka riferiment tal-prinċipju meta ma, ma tapplikax din id-direttiva. Issa pozittiva wkoll il-preċizzazzjoni ta' definizzjoni ta' konċessjoni ta' servizz ta' xogħol. Anka huwa pożittiv is-sistemazzjoni ta' definizzjoni differenti x'jidħol taħt xaqa taħt din id-direttiva u x'ma jaqax anka pozittiv ukoll ir-referenza għal riskju ekonomiku sostanzjali li, hu li marbut mas-suq. Anka naqbel ma dak li hemm l-artiklu 5 dwar il-valutazzjoni tal-konċessjoni li tingħata ftal kuntratt anka dan jgħin fl-identifikazzjoni eżatta ta' xjaqa taħt din il-regolament u fl-aħħar approċ pożittiv ukoll anka fuq it-timetable tal-konċessjoni u il-modifika ta' din il-konċessjoni ekkim seħa in-house għavolja forsi għandha bżonn tittejjeb. un mbagħad insemmi ċerti punti illi naħseb għandna bżonn naħdmu iktar fuqhom u ninte biex bekk nintegraw it-test. L-ewwel il-fatt li aħna nħossu li mhux fuqtu li nneħħu il referenza għat ċiklu tal-ħajja inħossu iktar utli li naslu għal simplifikazzjoni, pero l-idea għandha bżon tibqa hemm. Allura f'dal kuntest aħna ma naqblux li jitneħħa l-annes Umbat it-tieni punt huwa dwar l-annes ta' dan l aspett inħossu li fuq l-loti eh, ta' kontrat ta' konċessjoni anka meta di tinata fuq dak l-offerta li tkun iktar vantaġġuża. Aħna wkoll eh, nħossu li għandu bżonn ikun hemm iktar xogħol li jsir fuq eh, regolamenti dwar dak li għandu xaqsam mal mal-modifiki li jisiru f'dak li għandu xaqsam ma, e, e, e, meta jidħol meta tidħol il-parti soċjali u l-parti ambientali f'kull kuntratt li jkun hemm. Uridu noqogħdu anka dak l-ġesam ma l-artiklu 35 irridu nkunu attenti u forsi nagħmlu revizjoni tiegħu Dawn huma elementi importanti li semmejt għax juru b'objettività l-għażla ta' qorti ta' kontratt u l-kanċellazzjoni fil-, fil tal-artiklu 38, 8 u biex forsi nsalvaw l-artiklu 32 u bekk nkunu nistaw nispustjaw dak li jem fil-allegat seba. Umbat inħossu kol dwar f'dal kuntest inħossu li taħt il-klawsuli ta' esklużjoni rridu ndaħlu in għastar ta' parteċipazzjoni f'dak nadriċa samma l-isfruttament ta' xogħol ta' tfal ta' nies taħt l-età. Umbat għalina irridu nitkellmu fuq it-tlet livelli wkoll f'dak li għandu x'jaqsam mal-katina kollha kemmi. Din hija taqsira ta' dak li semmejt punti li huma tajbin u oħrajn inqas tajbin, punti li diġa semmejt hemm oħrajn li jiena eh, ma semmejtx u ma kellix ċans. Grazzi ħafna President. Thank you very much. Grazzi ħafna. Grazzi għal darboħra jikolli kolli niskuza ruħi illi l-onorevoli membru jatn reprezenta mux ijataw. Diġa għalina il-rapport illi il-rapport bl-Inglis, il-traduzzjoni bl-Inglis miex eżatt, allura dak li ħana ħanajt jiena f'da rapport mhux se jagħmel ħafna sens, però ħana qraħ xorta. He, xtaħmel. Mela, Eħe, nista' nibda. Jien nista' nappoġġja ħafna mill-idea ta' Surġivan, per eżempju, l-approċċ ta' rapportera bażi ta' test ta' ħjar eh, f'dak li għandu ma' proċeduri tal-impjegi, speċjalment dak li għandu xaqsam ma' proċeduri ta' trasparenza l-Onorevol Membru kontent ukoll bil-kjarifika tar-rapporter fuq amministrazzjoni ħilsa mill-awtoritajiet pubbliċi u mbagħad hemm id-definizzjoni u kontent ukoll bil-fatt li qed jipprova r-rapporter jiddefinixxi jagħmel definizzjonijiet iktar ċari u jasal għalihom fuq l-idejiet ta' konċessjonijiet ta' riski tal-operati. tal operati Eh, sar xogħol tajjeb mir-rapporter biex jiddefinixi xinu ma riski imma ma nix għanna nkunu kawti ħafna fuq ċerti termini bħal riski ta' operat għax jistaw juħol u konfuzjoni legali u problemi, jwaslu għal problemi ta' proċedura. Mbatt kwistjoni oħra dwar iċ-ċiklu tal-ħajja il-life cycle, għana l-istess eh, eh, tħassi bħal dak bħal kif tkellem qabel l-on membru, imma rridu nkunu konsistenti ma' direttiva dwar loti ta' xiri pubbliku. Hemm mbagħad referenza għal korporazzjoni pubblika l-onorevoli membru kontent bir-referenza għal ċerti artikli fuq, per esempio, affiliated undertakings iġfir kumpaniji affiljati. Umbat referenza wkoll l-artiklu 15 aħna nipproponu li dawn kontratti li kollom xaqsmu biss tal-attivitajiet kollha u mhux 90% eh, tal-attivitajiet. Ta' l-attivitajiet eh, ta', autorita pubblika. Umbat fl-artiklu 2 15 hemm referenza wkoll din twassal għal iktar kontrat li jiġu esklużi minn kompetizzjoni li huwa pjuttost kontrarju tal-lan ta' din il-leġislazzjoni. Unbat fuq id-dewmin, fuq id-durata, id-durata ta' konċessjonijiet, um id-dinja essenzjali biex aħna nipreservaw dawn il-konċessjonijiet li jkunu limitati biskadenza u taħt lebda kun ċirkustanza mandom ikunu itwal mill-periodu normali. Dan il-konċessjonijiet mu misħax u ma inkompleti u importanti li aħna noħorġu bċerti punti differenti għal daw il-kontrat tal-kontratti u għalek jina kontent b'dawn il-diskussjoni u inħares il-qoddim biex ikunem iżjed diskussjoni fuq dan. Grazie ħafna. Uh, thank you very much. Grazie tassew. Aħna nisabu ħerqana li inti timpenja ruħek dan id-dossier flimkien mal onervoli eh, buzoj. Tlet artikli huma mill-quta u s-sur Juven għal li dan ser jibdlu l-kunċett jew l-istruttura li waqt jipproponi biex jisemplifika l proposta Senior Ruler. Nixtieq nirringrazzja li rapporter kooperazzjoni eccellenti, forma trasparenti ta' kooperazzjoni. Grazzi tal-ħidma tiegħek jiena nizaqsek konvint imma ser noħroġ b'emenda biex nirrifjuta din il-proposta. Għaliex bażikament din tamla diffiċli biex wieħed jagħti il-konċessjonijiet, tamla aktar diffiċli tiswa aktar flus. Ma nafx ser ikunu l-effetti amministrattivi jiswa aktar flus, 30.000 għal kull proċedura fil-loti tax-xiri, reklami riklami 1.5% tal-ispejjeż kollha ser jiġu jiswew aktar flus għaliex irridu naraw xemm involut f'termini ta' spejjeż u effiċenza. rridu naraw kif jiġu allokati l-kuntratti. Naraw x'ġara f'dan l-aħħar deċenju nofs, legalment dan huwa l-aktar settur li hemm tilwimiet dwaru. U għalhekk irridu aktar żgurar legali hawnhekk u inqas każijiet li jispiċċaw il-qorti. Aħna rridu nippruvaw inneħħu id-dejn għaliex dawn il-konċessjonijiet qed isiru aktar diffiċli, aktar direttivi, aktar problematiċi, jiswa aktar flus. Iżda hemm maġġoranza, nassumi li hemm maġġoranza jiena lest illi niprofa naħdem xi ħaġa oħra hawnhekk. Issa hemm punt li huwa mod partikolari tajjeb għal ewwel darba ġie rikonoxxut li maniġjar lokali indipendenti u reġjonali. Dan huwa effett tal-Lisbona, effett fuq il-konċessjonijiet, fuq ix-xiri għal għall ewwel darba dan qed jiġi rikonoxxut minn fuq għall-isfel Umbat hemm l-awtoritajiet pubbliċi wkoll definizzjonijiet tal-konċessjonijiet tal-kuntratti huma tajbin. Il-Kummissjoni m'għandix dajn ċertu rigorozita hawnhekk fid-definizzjonijiet. Irdu niżguraw li l-kuntratti jkunu nfisra b'tali mod li kun ta' min jidħol għalihom. Embus dettalji fuq il-kontratti, aħjar konna nqas dettalji l-esperti jgħidu illi jkun eh, ta' min jidħol għalija jekk ikun hemm approċċ mhux mimli b'daqsek dettalji, b'daqsek punti ta' dettalji. Hemm żewġ punti illi jien għandi problemi hawnhekk bihom ser insemmihom l-allokazzjoni ta' kuntratti soċjali qed tiddaħħal fil-premessa, fil-premessi. Il-Kummissjoni qalet fil-modi illi jekk ser isiru dawn il-proposti kienet ser tneħħi l-servizzi soċjali mill-kamp ta' applikazzjoni. Imma dan jinsab biss fil-premessi u ma naħsibx huwa biżejjed. Għandi xi dubi dwar servizzi ta' dizastri, maniġjar ta' dizastri, punti ta' sovranità nazzjonali. It-tieni tħassib tiegħi. Diġà għandna rapport. Hemm rapport bl-Olandiż ta' Surkol dwar l-istess qasam. Tafu biħdan? dan? dwar dak li qed sur Juvan. Juvan qed jara l-affarijiet mod aktar nazzjonali qed ineħħi l-enerġija kollha. U dan jikkorrispondi għal mudell ta' Franza fejn ma kienx hemm freeing up tal-enerġija u anke s-servizzi tal-ilma qegħdin jitneħħew. Kif tistgħu tgħidu u targumentaw illi m'għandniex nanticipaw hawnhekk servizzi tal-ilma? L-ilma, servizzi soċjali, servizzi ta' emerġenza, servizzi ta' diżastru, għandna nitrattawhom fl-istess għafas ta' eċċezzjoni, grazzi. Grazzi tassew, onorevoli Ruler. Xi kummenti minn naħa tiegħi bħala shadow rapporter mill-grupp tiegħi? Jien nixtieq ngħid illi b'mod ġenerali l-approċċ tas-sur Juvan u l għanijiet li huwa stabilixxa aħna nappoġġawhom għanijiet u li jistabilixi, jorganizza mill-ġdijt, jissimplifika id-direttiva biex jamila strument illi taħdem Ejju ma ninsewx illi fil-leġislazzjoni ta' xiri pubbliku din il-leġislazzjoni hija antiża li tkun odda effettiva għal awtoritajiet kontratwali biex huma ikunu jistgħu jeżerċitaw id-diskrezzjoni tagħhom jistabilixxu dak li jridu jagħmlu u jkollhom setta regoli li jkunu jistgħu jaħdmu bihom li ma jkunux diskriminatorji, il-proċess ikun miftuħ għal offerti u il-proċeduri li għandhom jiġu segwiti ikunu ċari ħafna u anke sanzjonijiet u jiżguraw affarijiet bħal trasparenza u aspetti oħrajn. Issa bħalissa il-kwissjoni bil-konċessjonijiet hija dik li definizzjoni tal-konċessjoni, konċessjoni u l-użu tagħha varja minn stat għal ieħor. F'xi stat membri aċċettata mhux ħażin, f'stati membri oħra mhijiex popolari u kif qalet is-Sinjor Rural ġilli tapplikar ċertu tip ta' konċessjonijiet u mhux għal oħrajn. Għalhekk irridu niżguraw illi din id-direttiva ma tippruvax tiddomina il tħassib lokali hawnhekk. Issa jekk ser ikonna direttiva fuq il-konċessjonijiet din għandha tinkludi s-setturi kollha. Irdu niffokaw aktar fuq il-proċess Jina naħseb li dinja ċaġa kruċjali hawnhekk. Ir-rapporter ħadem ħafna biex joħroġ b'definizzjoni semplifikata ta' konċezzjoni Zgur li ser niddiskutu aktar biex nirfinaw aktar l-affarijiet. Imma, jekk kuntratt ta' konċessjoni minn natura tiegħu ser ikun kuntratt fuq minn dan ser ikun wieħed illi ser ikun soġġett għal tibdiliet għal modifiki matul iċ-ċiklu ta' ħajja tiegħu minħabba l-bidliet fl-ambjent, it-teknoloġija, il-preferenzi tal-konsumaturi, ċittadini, il-preferenzi tagħhom. U bosta kwistjonijiet oħra jiena naħseb li huwa hemmhekk għamel biċċa xogħol tajba. L-idea dwar il-kuntratti mhux kompletati naħseb li għadeja interessanti u dwar il-kriterji tal-oti U importanti li naraw x'inhi natura tal-kuntratti. Sur Panzeri għamel l-istess punti ta' Sur Tarabella dwar l-organizzazzjoni tal-kuntratti li għandhom jiġu applikati. Jina naħseb li ħafna minnkom diġa qalu illi huwa importanti immens meta nitrattaw dan li nitrattawh bħala għodda illi taħdem, għodda l-autoritajiet pubbliċi ma nżidux punti illi għandhom jindirizzawhom, għandhom jiġu indirizzati mill-liġi nazzjonali Ewropea attwali. Aspetti bħal xogħol ta' tfal huma koperti minn regolamenti nazzjonali ovvjament. U m'hemm l-ebda ħtieġa li ninkluduhom anke hawnhekk. Dan mhux strument biex aħna nżidu aktar l-infurzar fl-istati membri, l-infurzar tal-liġi attwali. Jekk hemm xi problemi dan għandha tindirizzhom id-diġi impjiegi billi taħdem flimkien ma l-istati membri u mhux permess ta' dan l-istrument ta' xiri pubbliku. Din hija l-pożizzjoni ċara tagħna, iżda ser ikun opportunità biex din iddiskutuha fil-kuntest tal-direttivi l-oħra wkoll. Ovvjament din għandha tiġi applikata kullimkien jekk tiġi aċċettata. Mbagħad hemm kwistjonijiet bħal sottokuntratti li huma strumenti ta' amministrazzjoni għall operaturi ja fid diskrezzjoni tagħhom illi jużaw dan l-istrument għaliex fl-aħħar serjot biss sertot biss il-kwalità tas servizzi li jingħataw. Hemm il-punt ukoll tal-kwalità, l-kwalità tas servizzi u l-miri għaliex ħafna mill-kriterji involuti fil-konċessjonijiet ser ikunu marbuta mal-kwalità tas servizz illi jingħata. Ħafna minnhom ser ikunu servizzi marbuta mal-konsumatur jew il-klient u l-kontrattur ser ikollu dritt illi jinkludi miri għal prestazzjonijiet, disponibilità ta' servizzi, iż-żmien, kull kriterji li huwa jixtieq idaħħal u għalhekk dan jagħmel l-affarijiet differenti meta mqabbla ma' servizzi oħra. Isur Ġuvan tratta dan il-mod, dan il-punt bl-aħjar mod, issa mbagħad jekk ikun hemm konformità mal-leġiżlazzjoni nazzjonali kollha, mela allura l-kuntrattur għandu jkun liberu illi jażelu dwar li ma' servizzi serjati. Għalhekk biex nikkonkludi nixtieq ngħid illi r-riżultati tal-ħidma estiża tagħna bejn is-Sur Jovan u Shadows fejn aħna ħadna aktar żmien biex norganizzaw xi seminars interni u naraw il-partikolaritajiet. Naħseb illi kienet aktar minn ġustifikata hawnhekk meta naraw ir-riżultat tal-proposta tiegħek għaliex issa għandna bażi tajba biex biha nimxu l-qudiem. Il-Kummissjoni għandha wkoll taqbel illi kien hemm bżonn ta' bidliet importanti imma l-ewwel qabel kollox għandha tagħmel dan għodda effettiva li tista' tiġi użata u li tirrifletti l-kriterji kollha fl-interess tal-pubbliku. Iżda fl-istess waqt aħna nippermettu l-użu tal-konċessjonijiet b'mod effettiv biex jittejbu l-affarijiet tal-ċittadini tagħna dan il-kontribut tiegħi il sinjura Van Heje, insab fuq il-lista tal-interventi tiegħi forsi hawn xi membri oħra jistgħu jitkellmu wkoll l-Onorevoli Van Heje. Grazzi, President. L-ewwel net jiena nixtieq nirringrazzja lil Filip Juvon għal-ħidma tiegħu hawnhekk fit għal dan ir-rapport huwa kien kostruttiv immens. Rari konna diskussjonijiet kostruttivi u kontroversjali. Daqsdin, iżda f'dan is-settur huwa importanti li jkollna din it-tip ta' diskussjoni għaliex għandna differenti fl-istati membri u dawn ser jaffetwaw id-direttiva. Fil-forma ħarija ta' ovvjament, jiena f'dan il-punt nixtieq ngħid illi jien nappoġġa il-punt ta' Sinjura Ruler Mhux għaliex dan l-abbozz ta' rapport mhuwiex tajjeb, imma għaliex l-abbozz tal-Kummissjoni jiena nħoss illi ma kienieċ tajba biżejjed meta mqabbla mal-lanijiet oriġinali tagħna. U l-evalwazzjoni ta' ma writx il-ħtieġa li konna din il-proposta. Il-test oriġinali tal-Kummissjoni jeħtieġ li nagħmlu xi bidliet, jeħtieġ li jiġi iċċarat u dinja xi ħaġa li ser toħloq pis amministrattiv konsiderevoli għall awtoritajiet lokali, għall awtoritajiet kontratwali u għall entitajiet pubbliċi. U probabbli hekk ser jiġri. Jiena Etniħu gos bil-ħidma tal-sur Jovin u għarnexxielu inneħħi ħafna mis-setturi illi ma kellniex għalfejn inkluduhom hawnhekk u affoka fuq l-essenzjali anke jekk aħna naħsbu li hemm żewġ punti illi għad fadlinna niddiskutu dwarhom il-kooperazzjoni interna u loti tal-kontratti dwar dawn iridu niddiskutu ħafna aktar mod partikolari għal kontratti ta' servizzi m'għandniex proċedura ta' xiri normali. F'ċertu każijiet mod partikolari meta nitkellmu dwar is-servizzi soċjali, l-ilma, setturi oħra li għandna nqisu. Għalhekk għandna ninkludu ċertu esklużjonijiet aħna joġobna ħafna minn dak il-liġi propost iżda kif intqal is-settur tal-ilma huwa settur li huwa konsidrat bħala settur partikolari f'ħafna mill-istati membri u mhux ser ikun hemm ħafna bil għal bidliet fundamentali hawnhekk f'dan is-settur. U f'dan id-dibattitu ser ikonna xi punti frabta ma' dan li ser ikollhom jiġu diskussi. Grazzi tassew. Issa il-Sinjura Tsikowska biex ittina r reazzjoni tal-Kummissjoni għal proposta ta' Sur Ġuven. Thank you very much, Chairman. Uh, and of course, in the first place, um, the Commission... Grazie. Nix ingrazzja eh, il mill-li kien involut dan il-xol, il-diskussjoni ta' direttiva, aħna narfu kemm bu sensittiv dan il-fall, narfu kemm kien diffiċli, aħna grati għal-progress li nkiseb, naħseb li dan huwa pass ġmielu il-qoddim, naħseb li kellna kooperazzjoni konstruttiva ħafna ringrazzjakom tas-sew ta' dan kollu. Bħalma għalet il-Kommissjoni għattadrali, l-antana huwa illi insibu soluzzjoni xirqa għal dan il-lotja ta' dan il-kontratti ta' konċezzjoni. Waħna rżun domodu għajnejna illi kemm ix-xogħol fil-Parlament Ewropew kif ukoll fih dan il-Kunsill jingħaqdu u li jkunu jistgħu joħorġu b'soluzzjoni alternattiva u konna nilqgħu dan l-approċċ tas-sew. Nilqaw ukoll l-sforzi tar-rapporter biex insibu lingwaġġ alternattiv għal xi dispożizzjonijiet u għal xi konċett iktar wiesa, aħna qed naraw hawnhekk illi kien hemm ħafna xogħol li kien għaddej fit tfassir ta' din id-direttiva. Konna ngħidu illi d direttiva kif inhi bħalissa Iwa wieħed tajjeb huwa xogħol li sar fuq livell wiesa u jagħtina mod alternattiv kif aħna nindirizzaw ċertu konċetti. Rrid nagħmel però ċara ċar illi aħna nistgħu nappoġġawha biss proposta jekk jappoġġa, per esempio, trattamenti ugwali, il-nuqqas ta' diskriminazzjoni, trasparenza, u eh, s-suq miftu kif ukoll infiq tal-flejjes ma trasparenti dan għandu jkun essenzjali biex il-tekst jaħdem kif suppost u għal darba ħra ġala darba tibdiliet kolla ta' tekst iwaslu li d-direttiv timxie f'din id-direzzjoni mela nistgħu nappoġġawha. Issa nisħaq xi punti li aħna nqisu bħala importanti l-ewwel nett narfu illi xi aspetti ta' tħassib għal ħafna MPs ċarat, nilqaw referenza aktar ċara għal libertà tal kontratti għal awtoritajiet pubbliċi biex jaraw eżattament kif ħajsiru ħajtwetu u servizzi tagħhom aħna nilqaw din il-tekst u din iż-dan iżvilupp it-tekst u aħna naħossu illi iktar żviluppi bejn il-konċezzjonijiet u għatti oħrajn u utli ferm u nqisu illi diskrizzjoni tad definizzjoni tal-konċezzjonijiet ma miexin fid-direzzjoni tajba u ħossu illi referenza għal konsiderazzjonijiet soċjali innataw iktar importanza u għalhekk din hija ehm, bidla utli. Ħafna. Naprezzaw l-ambitu tad direttiva ma nbidilx il-direttiva għanda orizontali fl-applikazzjoni tagħha u manna ebda intenzjoni inneħu ebda settur eh, ma' evidenza ta' xej, minn profi ta' xej li aħna ħan eskludu iktar setturi mill-regoli tal-lotja tal-konċessjoniet ħlif għal dawk fejn il-regoli għal eh, otja u ma' diġa eh, innataw għal dak li huwa trasport per tal-ajru u tal-passiġġieri. Ġifiri ħadna gosti li reporter semma dan il-punt fil text L-istess rigward kooperazzjoni pubbliku. Aħna naraw li rikonoxximent sħiħ ta' ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja, specialment tal-kunċett in-house, U ah, dan huwa politiku ċert importanti ferm napprezzaw li dan baqa kif kien dan huwa essenzjali għad ħaddim tajjeb tas-suq intern ta' dan it-tip ta' kontratti. U l-aħħar imma mhux l-inqas konsiderazzjoni importanti, il-tekst simplifikat, kifet ja evoluzzjoni fil-direzzjoni opposta, imma isnad nifmu illi zona li hija komplessa, għasam li kumpless bħal konċazzjonijiet jeħtieġ ċertu kjarifika ta' ċertu idejat u konċetti. Aħna nħossu illi hemm il-parametru tajja biex indirizzaw il-problema. il problema aħna rridu niġbdu attenzjoni tagħkom illi għax-xogħol ta' ġejjieni itajjeb illi nżommu bilanċ bejn kull tip ta' semplifikazzjoni u li naċċertaw illi regola regoli ma jkunux firħa. U aħna rridu nirġgħu ndaħlu status quo ante. Ġifieri tajjeb illi nsemplifikaw ir-regoli iżda ċertu dispożizzjoni tiru niċċarawhom. Element importanti ieħor, din id-direttiva jgħot kemm għall awtoritajiet pubbliċi fi kol operaturi ekonomiċi. Iġifieri. Aħna nilqgħu il-kontrazzjar l-libertà tal-awtoritajiet fil-kontrazzjar. Iżda ebda dispożizzjoni f'din id-direttiva m'għandha timmina it-trattament indaqs tal-operaturi u max laqas mandu jdajjef il-mod kif li il-mod kif issir il-proċedura li jissir mor ġust. E, oħra, il-tip ta' modifiki Iva, għanna bżon nkunu flessibli sa' ċertu punti, sa' ċertu nżommu għadu majnina illa li hemm dawn ir-regoli ta' modifika. U qegħdin hemmhekk bażikament sabiex inkunu nistgħu nevitaw li jkun hemm manipolazzjoni opportunistika tas-suq li jista' jwassal biex tirrestrinġu s-suq. U għalhekk aħna jekk ikun hemm ġustizzja jekk ikun hemm eh, trasparenza nilqawha, imma aħna ir regoli għamnewa ta' posta biex naraw li l-aċċess għal suq ikun l-istess għal kulħadd. Aħna nħossu dan huwa bażi tajb ħafna għal xogħolna, aħna lesti illi nqattaw ħafna iktar żmien fuq dan il-dokument ningrissakom tassew għal dan il-tekst. Grazzi. Well, thank you very much indeed. Grazzi tassew, Sina Tchaikovska tal-tħoġibda eh, ta'kom, tijak. Naħseb li għanna bazi tajba ħafna fuq għanistaw nkomplu naħdmu. Eh, nistaw kol naraw ir-rabta bejn din id-direttiva kif ukoll eżurġettivi l-oħra. Issa, Filip Xufa, tista tikkummenta fuq xħut ħodt mill-punti li għamlu l komissjoni eh, Forsi tista terġa' tikkonfermanna l-skadenza li aħna għandna dimna Issu ġiva. Grazie ta' sewċer Grazie Ringrazzjakom tal-kommenti kostruttivi. mhux matura, iż-żidna tekst mhux maqdu ma għax, għandna għandna għandna bżonn naħdmu aktar fuq. ħan nitkellem fuq xi interventi sur panzeri itkellem dwar l-ambjent ukoll u aspetti soċjali. Jina nsistejt fuq dan fit-tekst oriġinali u jiena lest ah, lest li nkomplu naħdem fuq dan. aħna wkoll rridu illi nqisu il konċezzjoni pubblika li tiġi aċċettata, ġifieri da mhux billi aħna għandna dan il-tekst sabiħ, il-klim sabiħ, iżda it fil-prattika. Sinja Lambert, għanna jena ma naqbilx mija, kema nisanu diskutu iva il-vantagġi u zvantagġi. Hemm ċertu riski operattivi involuti u hemm żieda minn 92 għal 100 fil-mija Ah, meta jiġu għal qotja ta' dawn il- il-konċezzjonijiet, naħseb illi għanna bżon niċċaraw l-affarijiet. Nina l-esta li nidiskuti aktar il-qoddim. Grazie, Signora Ruler. Jina, grazzi tal-li zammidu l-affarijiet u dimajnejna. aħna għatfadlina fil din l-viri. Inti għet li konċezzjonijiet ħajolew fil-prezz. Iżda ma naħsibx illi tistaqbatu t-vinta ċibri għaw, għax ma t-tħaseb dwar spiża tal-ilma, hemm dibattitu f'Ġermanja u fil-Franza kif inti semmejt, l-ilma wkoll ovvjament huwa import importanti ħafna, essenzjali anzi. U n-nis jazbu li dawn it-tip ta' konċessjonijiet jistaw iġġellu li l pressalil ma juħala. Kena Kellha minn studja konċessjonijiet u qalu fuq di ta' konċessjonijiet għalu. Iva, l-inma jista' jkun iktar roli għal-konsumatur meta jiġi ġesti taħt konċessjoni. Milli meta ma jingħatax bħala konċessjoni, ma bad qal li hawnhekk però qed nitkellmu dwar affarijiet li ma nistgħux inqabbluhom. Dawn din it-tal konċessjonijiet juri li meta l-ilma jitqassam u ħafna drabi networks tal-ilma li jinsabu li, li kienu fl-ar kondizjoni illi nataw l-iktar attenzjoni ġifiri għanna bżon mod kif aħna eh, inqablu il tal il differenti eh, il-, il, il, il water tables li huma tal-istess kondizzjoni qabel ma nqablu. Iva, jena naqbel ma sinjor Ruler jena bżon approċ ħafif. F'artiklu 26. L-autoritajiet pubbliċi publikaw l-intenzjoni tagħhom. Bata d xi ħin Imma mbagħad wara dan kull hu interessati se jressaq il-kandidatura tiegħu. Bat l awtoritajiet pubbliċi jistgħu jitrattaw il-kandidat jew għandhom jitrattaw il-kandidati kollha fl-istess mod. U wara li jkunu negozjaw l-offerti jħabbru min ħajjaċċettaw jew min ħajatuha. Dan l-approċċ ħabti ħafif ferm, maħna għadin biss u fuq il-prinċipji. Nix l-intenzjoni illi ikun hemm xi komplikazzjonijiet żejda. Kif edna, kulħadd irid iżomm ma l-istess għal kulħadd. Qed nippruvaw nagħmluha faċli kemm jista' jkun u għas komplikata kemm jista' jkun imma laqas ma rridu nambat tant għanneħu u nagħmlu konċezzjonijiet illi eh, kunem hemm min eh, jibbenefika aktar minn ħaddieħor, jkollu ċans aktar minn ħaddieħor. ieħor Illum il-ġurnata nafu li tantem hemm konċezzjonijiet li jingħataw minnajr ma li kandidat jiġu meqjusa fuq l-istess livell. U aħna rridu bil-fors naraw li jkun hemm prinċipji ta' kwaljanza. Jekk għandkom forsi iktar kerifika permezz tal-lingwaġġ jgħiduli jiena għalb kollha nagħmel kollha, nagħmel li għal biex niprofa namel dan jina naqbel illi dawn il konċessjoni tumma b strument mhumiex għan fihom infushom u sempliciment mezz kif nastu għal dak il-għan. Ovvijament hemm xi responsabiltajiet, voluti, hemm kriterji differenti forsi krieta kwalità, ekonomika. Jiena sintku f'municipalità li ħdej Pariġi. U jien għandni kif tajt konċezzjonijiet fuq il-parking għaliex l-awtoritajiet lokalbu mhumiex lesti illi jibnu u jamministraw servizzi ta' parking. Ġifi kwistjoni ta' ġestjoni din kienet. Grazzi tal xol li sar fuq eh, dan il rapport jena beres. Jena l lesti li kompli naħdem jgħad bisfiq. Aħna l-għan ta' dan it-tekst tal-loti ta' konċezzjonijiet hija li nisħu fuq it-trasparenza. Dawn l-aħħar xejn aħna konna qed naħdmu fuq dan u ma nafx fejn nittama li nkunu nistgħu niltaqgħu fit-triq tan-nofs. Nittama li wieħed ma jkunx jista' jopponi dan it-tekst. Sinur Foska. Inti u koll semmejt oqsma fejn il-komissjoni ma triċ ċedi namna taħħa jina ximdaqajt għandu impressjoni li l-bibi maluqa xurilu jinka l-impressjoni li bibiglu miftuħa. Ġifiri u li kol nkun nisan naħdu flimkien sabiex nkun nisun nħu laħja kompromiss. Jina naqbel u kol fil dak xiri publiku illi kolħat qed jaħdem mod kostruttiv biex nimxu l-qudin fuq dal-tekst importanti. La, l-ideja issa li tekst jkun disponibli, jkun hemm kif edna xi tibdiliet ta' tekst bl-Ingliż, iżda għal għanijiet tal-linji gwida għanna tekst diġa konsolidat, mi jkunu nistaw nimxu miegħu. Ntamaw ingrasaw il-kull minn fuq dan il-popas nasab illi dawn il-proposti l-ġodda u ħafna ktar faċli li insegwom eh, permezz dan il-tekst konsolidat għalek għanna skadenza għall-emendi 3 ottubru fil-5 li tina għal xi xar sabiex nkunu nistaw naqdu l-ideja tagħna u mbagħad fis-5 6 ta' Novembru ndiskutuhom u mbagħad nħarsu lejn l-emendi ta' kompromessi li tistaw tipproponu f-29 ta' novembru un bat f-18 ta' deċembru kunu nistaw naddottawum. Un bat ħajkon opinjonijiet mill komentati uħkoll illi aħna nkunu għaddin nistenewhom bil ħer li ħakunu nisawna l ma dik it-timetable. Kif danu danu mad li aħna napalissa nitamaw illi intom il-kol taqblu tajja kwis ma mela nkomplu għafmu b'bażi ta' dan, ringrazzjakom ta' sew il-kol, ringrazzjakom. Ringrazzjaw l-Sinja Poskar, xogħol kollu li għamlet fuq dan ir-rigward. Grazzi tal-li ġejtu għawnek, nfakkarkom il-laqalimis għalkun f'munar 17 ta' settembru Eh, fis-6 nofs u fi 18 id-disa sa ta' sa' nofsija u mit-3 sa' 6 nofs għant nissoktaw fi studio tagħna ta' dawn id-direttivi f'din il-laqgħa wkoll. Grazzi sew Meeting is closed. Nġurnaw il-laqgħa.